dejjom l-kontroll tal-reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kommissjoni. Nistiden l rapporter dejjom biex jieħu l-mikrofonu għal erba' minuti jekk joġbu. Hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen. Grazie tassew, signora President. Il-bilanċ eh, fos dawn il-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni dan aħna dan għamilni f'numru ta' gruppi ta' esperti fej li jitkellmu anke fil-komitat tagħna. Iżda ma nstemawx pereżempju ċertu gruppi ambjentali fil-kummissjoni, il-lobbies tal-kumpaniji kbar jispiċċaw jeħlu f'dawn il-gruppi u ħafna mill-fondi għal dawn il-gruppi il gruppi u ħafna mill fondi għal dawn il gruppi imorru dejjem għal dawn in-nies. Issa, il-Parlament iddeċieda li jibda l-affarijiet fil-leġislatura preċedenti wara l-elezzjonijiet tal-2014 l-affarijiet waħlu fejn kienu il-Kummissjoni tenniet li aħna rridu ngħidu li huma huma dawk il-gruppi li mhumiex bilanċati fl-opinjoni tagħna imbagħad il-Kummissjoni kienet ser tieħu azzjoni għal dawn il-gruppi iżda milli jidher hemm funzjonarju kompetenti wieħed biss għall kontroll tal-eżekuzzjoni tar-regoli f'dan il-gruppi ta' esperti. Stess, bħala il kummissjoni immissa identifikat l irregolaritajiet Allura aħna deċidejna li namlu investigazzjoni aħna stess. U il-riżultati huma diżappuntan ħafna. Qatt fadal f'dawn il-gruppi ta' esperti hemm ħafna li qed jipproteġu l-interessi tal-maġġoranza u l-minoranza mhux qed tinstema. Għalhekk qegħdin jippruvaw idaħlu regoli ġodda, aħbarijiet tajbin dawn iżda fil-verità ħadd ma tkellem magħna dwar dan il-Kummissjoni kienet taf x'inhu malanijiet tagħna li konna rapporta bażi tal-investigazzjoni li taqna aħna jiena ħloqt grupp u dokumenta ħidma u stedint il-Kummissjoni biex tirreġixxi. U mal-Kummissarju Timmermans kellna laqa tajba iżda kien hemm bosta eh, affarijiet illi ma daħlux fil proposta tal-Kummissjoni u għalhekk aħna restaqna dan ir-rapport x'qed nitolbu qed nitolbu illi ikun hemm kriterji ċari għall-expertiż li tkun qed tfittex il-Kummissjoni li ma interessi li diġa prezentati, per eżempju, fil-grupp ta' esperti, xiridu nifmu bilanċ bejn dawn l-interessi. It-tielet sistema biex ikun hemm ġestjoni ta' anke rikorsi anke għal gruppi ta' esperti biex ikun hemm bilanċ bejnietom. Imbagħad, ir-rimbors tal-ispejjeż mhux biss għall vjaġġi imma spejjeż oħrajn, spejjeż alternattivi. per eżempju jekk xaħat ikollu jitlaq minn negozju biex jappartjeni f'dan il-grupp ta' esperti u anke dawk li jindbatu minn assoċjazzjonijiet tal-kumpaniji. Jekk ikun hemm oġġezzjonijiet dawn irridu jiġu ippubblikati l-aġenda u dokumenti kollha dawn jkunu pubblikati biex anke nevitaw li jkun hemm interessi, konflitt ta' interess fost il-parteċipanti, think tanks, il-dinja akademika u l-konsulenti biex anka jiġu kontrollat ir-regoli. President nittama li wara li jiġi approvat dan ir-rapport fil-Kommissjoni nittamaw li jkun hemm iktar kooperazzjoni minn ħadd il-Kommissjoni għalhekk aħna nitolbu illi jkollna rapport sal-ewwel ta' Ġunju fuq il-funzjonament ta' dawn ir-regoli ġodda. Il-Kummissjoni wkoll jimpurta mit-trasparenza nittamaw li issa tassew jieħdu azzjoni. Grazzi, tassew ngħaddu s-sanon għall-proċedura kaċ tiegħi nibdew bl-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew, Sinjura President, in-nuqqas ta' trasparenza u l-fatt li ħafna minn dawn il-gruppi ta' esperti mhumiex bilanċati ifisser li dawn ir-reġistri għandna nikkontrollawhom għaliex jekk hemm nuqqas ta' trasparenza mela ċittadini mhux ser jkomplu jafdawna. Aħna rridu nsibu mezz li bih nirriformaw dawn il-gruppi ta' esperti u dan għandna nibbażaw fuq il-prinċipju ta' trasparenza u ugwaljanza. Mit-30 ta' Mejju l-2016 il-Kummissjoni Ewropea waqfet regoli orizzontali dwar kif dawn il-gruppi għandhom jaħdmu biex ikun hemm sejħa pubblika għall-applikazzjonijiet għall membri ta' dawn il-grupp biex ikun jistgħu jintgħażlu. Dan huwa mod li bih sa tiżdied it-trasparenza u reġistru għandu ikun immirat biex itejjeb it-trasparenza ta' dawn il tazla tal-membri ta' dawn il-gruppi. U niċċaraw kif ser naraw biex impattu għal dawk li mhumiex rappreżentati biżejjed biex jipparteċipaw f'dan il-gruppi ta' esperti. Grazzi l-Onorevoli Koneċna.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 u irridu ikunem hemm konsultazzjoni propja minn ħata l-Kummissjoni u naraw kif il-membri eh, tas-soċjetà ċivili jipparteċipaw u anke li msieħba soċjali jekk il-Kummissjoni tkun f'pożizzjoni li tieħu dawn il-passi importanti ma m'hemmx għalfejn ikollna dibattitu dwar dan għada. Grazzi ta' dan il-rapport li ħejja u l-kollegi, grazzi l-onorevoli Vestier, il-kommissarju Vestager, anzi. Grazzi ta' sew President, onorevoli membri, E, Nixtieq nirringrazzja l rapporter De Jong għar-rapport tiegħu fuq dan is-suġġett importanti ħafna. Naqblu li dawn huma regoli importanti ħafna fuq il-leġittimità ta' dawn il-gruppi ta' esperti. Din il-Kummissjoni ta' attenzjoni partikolari għall rwol illi jaqdu dawn il-gruppi ta' esperti fi tfassil tal politika tagħna u aħna stabilixxejna wkoll regoli interni f'saħħithom biex dawn il-gruppi jagħmlu xogħolhom b'mod trasparenti u responsabbli. Nixtieq nisħaq ħaġa waħda li hija pjuttost bażika. Il-gruppi ta' esperti jagħtu kontribut utli ħafna għall ħidma tal-Kummissjoni. Fosthom oqsma politiċi li huma pjuttost tekniċi u speċjalizzati. Ma naħseb li importanti ħafna li nfakru illi ikun xikun il- il-suġġeriment li jagħtu dawn il-gruppi, ir-rwol tagħhom huwa biss konsultattiv. Ir-responsabilità għal kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed titħalla fidejn il-Kummissjoni u l-Kummissjoni biss. Iżda meta din il-Kummissjoni ħadet il-ħatra tagħha iddeċidejna illi dawn ir-rwol tal-esperti jrid jiġi rivedut biex nirriflettu l-impenji tal-Kummissjoni biex ikun hemm iktar trasparenza u responsabilità. Qabel ma nadottaw setta regoli ġodda, aħna nisimgħu dan il-Parlament l-Ombudsman Ewropew u organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili. Wara sena sħiħa ta' konsultazzjoni u tħejjiet il kummissjoni adottat regoli ġodda f'Mejju tas-sena li għaddiet aħna nħossu li dawn ir-regoli ġodda li huma vinkolanti għal servizzi kollha tal-Kommissjoni għandhom itejbu il-ġestjoni, il-bilanċ u trasparenza ta' gruppi ta' esperti. Aħna nqisu wkoll li dawn jagħtu tweġiba pożittiva għal ħafna suġġerimenti li saru minn din il-Kamra u mill-Ombudsman Ewropew. Ippermettu li nagħtikom eżempji konkreti. Regoli l-ġodda jikkonfermaw mill-ġdid l-impenn tal-Kummissjoni sa biex jkun hemm kompożizzjoni bilanċjata ta' gruppi tal-esperti. Il-Kummissjoni u d dipartimenti jridu jagħmlu l-aħjar li jistgħu sabiex ikun hemm rappreżentazzjoni bilanċjata ma jridx ikun bilanċ b'mod matematiku dak ikun diffiċli f'kwalunkwe każ, però jrid ikun hemm bilanċ massimu fl-arfin, fl-interess, fis-sessi u l-oriġini ġeografika. Ir-regola l-ġdida ġib ukoll tibdil sabiex insaħħu trasparenza għamilna reġistru ġdid għall gruppi tal-esperti u dan ir-reġistru aċċessibbli għall pubbliku joffri aktar informazzjoni eh, dettaljata u dokumenti jiġu diskussi mill gruppi tal-esperti. Il-Kummissjoni ser tippubblika s sejħiet tal-applikazzjoni tar reġistru meta il il-partijiet interessati u l-gruppi tal-esperti jilħu f'kapaċità personali. Din kienet rikjesta li la minnaħa tal-Parlament. Għamilna l proċedura tal-selezzjoni trasparenti u dan huwa ta' benefiċċju għall bilanċ tal-kompożizzjoni tal-grupp ta' esperti. Ir-reġistrazzjoni fir-reġistru hija bżonn juża sabiex persuna e, tiġi maħtura għal grupp ta' esperti. Meta interess partikolari jiġi rappresentat fil grupp ta' esperti, ta' esperti kun hemm trasparenza fuq in-natura ta' dan l-interess. Kwalunkwe dokument li l-gruppi tal-esperti e, jippubblikaw irid ikun ippubblikat, irrid ikunu ippubblikat ukoll il-minuti u dan jagħmel sens barra minn hekk il-gruppi tal-esperti jistgħu wkoll jiddeċiedu li jiftħu il-laqgħat tagħhom għall pubbliku ġenerali fl-aħħar iżda mhux l-inqas aħna ħadna miżuri b'saħħithom sabiex nevitaw konflitti ta' interess fil-gruppi ta' esperti f'daħt ir-regoli ġodda esperti indipendenti jistgħu jiġu maħtura biss wara li jkun hemm evalwazzjoni dettaljata ta' konflitt ta' interess, wara li jiġu sottomessi dokumenti minn dawn l-esperti. Il-Kummissjoni li biss tista' tgħid li m'hemmx konflitt ta' ta' interess u l-esperti jistgħu jiġu maħtura. L-interessi kollha tal-esperti jiġu ppubblikati fir-reġistru tal-gruppi tal-esperti dawn ir-regoli aktar stretti qegħdin hemmhekk sabiex niżguraw u nispera li aħna fil-Komissjoni ta' fil-Parlament għandna l-istessan, lan huwa li jkun hemm iktar trasparenza fil-gruppi tal-esperti. Il-Kummissjoni ħadet impenni li tapplika dawn ir-regoli mod rigorus u skur intom se tagħmlu skrutinju mill-qrib u aħna lesni nkomplu dialogu ma' parlament dwar kif nistgħu ntejbu ir-regoli u kif insegwu din il-kwistjoni importanti. Grazzi.